Okay, so now the com I think we have a quorum. Yeah. Anna quorum. Let's go, and uh, the first item, of course, is to wish you all welcome to... Mela, l-għanet nil-għakom kolla fil-laqa tal-komitat. U anki wara il-vakanzi tal-għajt. Nittama li... Urna xilkom tir eh, t-rilassaw ruħkom u toħol u affari ġodda u wkoll fl-istess ħin. Kreatività u rilassament. Biex nkunu nistgħu nimxu l qudiem fil-obbligi tagħna. Mela l-aġenda, nadottaw l-aġenda skont eh, il-punt numru 2, u mbagħad għandna il-punt 13 ġi post-post li huwa votazzjoni li aħna sena nagħmluh dan issa fil-3 ta' Mejju. U Sinjora Evi, grazzi President, kollegi, jiena nixtieq nitkellem fuq dan il-fatt li qed nipposponu dan il-vot ħari tal-grupp ta' ħidma fuq il-benessri ta' tfal. Għaliex bħala President ta' dan il-grupp ta' ħidma jiena nixtieq niproteġi d-dinjità ta' dan il-grupp ta' ħidma u tal-impenn u tal-isforzi u tal-enerġija, tal-ħidma, tal-membri ta' dan il-grupp ta' ħidma illi ilna iktar minn sena u kol naħdmu fuq dan is-suġġetti illi huma problemi delikati ħafna li għandhom impatt fuq il-benestri u l-ħajja tal-minuri. U jtkom rajtu illi grupp tal-parlament, il-grupp għalde, i-prezenta 22 emendi ta' kanċellazzjoni ta' dokument aħari illi kien fih propriu 22 paragrafi fl-abbozz. 12 minn dawn l-emendi ġew irtirati l-lum illi e suppost ċoħe lejliet il-vot lejliet il-vot li kellu jkun għada. U minn punto di vista tiegħi dana Din hija azzjoni gravi ħafna illi edha titraskura u qed tinjora il-sena ta' xogħol tal-grupp ta' ħidma dan jfisser il-grupp għaldi ma jarafx kemm kien importanti xogħol li għamilna f'din is-sena. Jiena eh, nifhem illi eh, deputati kollha Ewropej għandhom dritt jippreżentaw emendi eh, fl-aħjar forma li huma jħossu. Eh, però nixti ngħid illi ma nistax ma niprotestax illi fil- illi fil-firma ta' dawn l-emendi kien hemm anki il-firma tal-President tagħna Cecilia Wikstrom illi b'dan il- b'din il-firma edha tiddisprezza il-ħidma ta' dan il-grupp u għeda titfa diskreditu fuq il-ħidma eh, tal-kollegi. U anki mill-fat li ġew kanċellati xi ħut eh, emendi li kienu proposti propju mill-grupp tagħhom stess mill-grupp għalde U allora jiena bħala president tal-grupp provajt minn dejjem ninkludi u niprova ma noffendix is-sensibilità tal- gruppi kollha politiċi u sal-aħħar diskussjoni f'din l-awla fuq il-rapport aħari tal-grupp ta' ħidma dejjem eh, kien hemm eh, kien hemm kritika min-naħa tal-grupp għalde anki min-naħa tal-President. U u wara kollox il-President qas qatt ma kienet preżenti fil-grupp ta' ħidma. U dan din hija mġiba li jiena inħoss li qiegħda toffendina u qiegħda timxi kontra ir-rol tagħha stess li huwa ta' garanzija eh, ta' protezzjoni anki tal- eh, tal ta' sotto tal-grupp. U għandi żewġ punti oħra xnajt, u nixtieq ngħid illi meta nqablu ma' dokumenti oħrajn eh, bħal dawk li rigwardaw il-fact-finding visits, dan, dan il-dokumenta eh, ħari ta' dan il-grupp ta' ħidmi fil-parti deskrittiva kienet miftuħa għal kwalunkwe emenda u proposta ta' bidla. Illi soltu ma jiġrix dan. Issa il-fat li aħna konna għedin infittxu punt komuni espressjoni tal-gruppi kollha, possibilment unanimità, eh, però aħna provajna ninkludu l-vuċi ta' kulħadd l-unanimità ma kienieċ possibbli hawnhekk para minn hekk. Fuq dak li għandu xi qasam ma' rakkomandazzjonijiet, l-ewwel abbozz ta' dawn rakkomandazzjoniet rakkomandazzjonijiet jiena e proponejt li tkun espressjoni ta' kulħadd tal-gruppi kollha politiċi e, huma setaw jagħmlu il-proposti kollha tagħhom u stajna anki ninkludu bħala kompromessi. E, Il-kollega Tum e, mill-Alde e, dan l-approċ u tal-bitni lili bħala president li namel proposta bħala bozz u jina dan wara ħames tiem. U għal 15 il-ġurnata e, kien hemm il-possibilità li l-gruppi politiċi kollha jistgħu jagħmlu l-emendi tagħhom e, kieku rridu. Jiena nixtieq nirrapporta mod pubbliku dan e, dawn l-avvenimenti anki biex namlu prevenzjoni anki għal futur għax huwa importanti li aħna nifmu illi ma nistawx assolutament naċċettaw eh, Eh, eh, imġiba eh, imġiba bħal din. U speċjalment minnaħa tal-President li għonek biex ti proteġi u garantixi il- Eh, il-komitat kollu jiena jiena kont edha unek biex proteġi garanzija, trasparenza, demokrazija eh, u jiena eh, inħoss li ma ni xej minn dak li għamil, tanzi għamil so u nishtiq nirringrazzja daw kolla li ħadu sen fil-komitat sal-lum u naċċetta naċċetta E, il-fat li ġew irtirati dawn it-12 l-emenda imma jena lest lesta biex issir il-votazzjoni anki l-ġimgħa d-dieħla ma nistax nifhem għaliex din il-votazzjoni għandha issir e, xahar li ġej. Thank you, Chair. Uh, Sunjora Danoka. Hemm proposta raġonu raġonevoli, hemm moviment raġonevoli illi hija ħaġa stramba jina ili mill-bidu net mill-2004 membru tal-Komitat tal-Petizzjonijiet u kont membru anka ta' ħafna minn dawn il-missjonijiet ta' fact-finding u kienem ħafna noqqas ta' ftehim u dejjem sibna soluzzjoni u nittama li se jiġri dan anki f'dan il-każ peress illi l-ewwel net kien hemm l-tirar tal-emendi u mbagħad anki il-proposta biex nagħmlu nipposponu l-vot. U jekk aħna naqblu li nipposponu l-vot jista' jkollna l-opportunità li nintaqgħu u nippruvaw anki nifmu għaliex kien hemm dawn it-22 emendi u jekk kien xem proposti ta' formulazzjoni ġdida u u din il dawn il-proposti fil-fat ma kienux eh, aħjar mill-emendi li kienem fil-dokument oriġinali. Il-grupp tiegħi kien rappresentat, kontina rappreżentant rappresentant tal-grupp tiegħi jina kon dejjem prezenti u jek assenti kien hemm l-assistenti għaj. U dawn l-emendi tal-aħħar minuta huma sorpriża kbira u xokk kbira lina u nittama illi kien hemm nuqqas ta' ftehim hawnhekk nuqqas ta' żmien nuqqas ta' rida li wieħed jaqra test b'mod attent attent u biex jaqbel fuq il-proposti aħna ħafna drabi bħala MPs norbtu fuq il-persuni eh, li ituna il-pariri u ħafna drabi ma nifirmawx, ma nkunux nafux qed nifirmaw. Il-proposta tija hija li nagħmlu posponiment għal vot li konna skambju onest ta' pożizzjonijiet u nittama li din situazzjoni tista' tiġi risolvuta. Il-paċi hija ħaġa importanti ħafna. Forsi bl-Ingliż eh, mhix ħaġa sabiħa, ma il-proverbju bil-lingwa tiegħi jina joġobni ħafna. Jar. Grazie. Ma nifimx għaliex dan inkwit kollu fil-fat ġew prezentati emendi, il-gruppi politiċi għandhom dritt jiprezentaw emendi, l-IPP u l-ALDE għandhom dan id-dritt u dan huwa dritt li ħadd ma jista' e, jirrifjutah u l-membri kollha jistgħu jagħmluh da jiġu preżentati l-emendi mbagħad nivvutaw din hija l-proċedura normali. Dan huwa l-ewwel punt tiegħi. Mbagħad it-tieni punt jiena diġà qatt ukoll. Jider li l-kwistjoni mhix qed taħdem. Aħna hawnhekk il kollega zdanok, kon għetajt li tixtiq li kunem eh, diskussjoni sinċera, onesta, anki aħna nishtiq u l-kollega Petera illi prezentat li pipi fil-grupp raħati li ma kienxem din il-diskussjoni onesta, jekk ma jkunxem rrida eh, għal kompromessa allora se naslu għal uh, Eh, għal rivalità, għal pożizzjonijiet eh, differenti. Forsi billi namlu posponiment ta' dan il-vot eh, jista' jkollna diskussjoni sinċera, onesta, għax din hija dan huwa rapport illi jgħat mhux bilanċat aħna prezentajna MND, aħna maħnix, aħna biss prezentajnijom, anki l-għalde, aħna għanna niprovaw eh, nużaw dan il-posponiment biex intejbu il-situazzjoni. Ma mħat iktar xie jitkellemaw, kollegi, <clears throat> jena nishtiq namel xie kjarifika, għaw xaħat jishtiq jitkellem, Signor Kuneva. Jena naqbel mal-kollega, għanna għandu jkollna diskussjoni onesta u naraw kif nistaw nimxu l-qoddim. Il-lemendi ġew prezentati, ħafna minnhom fl-aħħar moment minar ma kien hemm zmin żmien biex jiġu diskussi u ma nistawx nifmu il-filosofija li huwa bażat huma bażati fuqha. Niproponi li l-affarijiet nipprogrammaw b'mod li nkunu nifmu kif aħna nistaw nimxu l-qoddim fuq dan il-rapport meta se jkonna dawn il-diskussjoniet, meta se ntemmuhom dawn il-proċeduri, ma nistawx nħallu il li għaddi żmien b'dan il-mod. Grazzi. U bekk issa m'għandniex kelli oħra, issa hemm bżonn nimxu lejn il-punti, hemm il-petizzjonanti qed jistennew. Aħna rridu fuq is-sustanza. Jiena bħala membru tal eh, komitat tal għandi dritt nesprimi anki l-idejat politiċi tijaj. Barra minn hekk bħala President tal komitat għandi responsabilitajiet speċjali la darba eh, joħroġ rapport jew mistoqsija orali jiena la darba tiġi prezentat dan jiena niddefendiha sal-aħħar minuta u dan għamiltu anki meta ma tkunx il pozizjoni personali politika tiegħi meta kienet il-pożizzjoni tal-Kumitat. U jiena lesta nagħmlu dan dejjem kull meta jkun hemm bżonn, però sakemm ikun hemm deċiżjoni tal-Kumitat jiena għandi l-libertà illi nesprimi l-opinjoni politika tiegħi daqs kemm intkom liberi intkom. Jiena jekk tiġi kollega uh, mill-grupp tiegħi biex nifferma ċerti emendi Eh, biex nuri illi dawn l-emendi jesprimu l-linja tal-grupp, eh, dan huwa dritt jiena dan għamlu il-kwistjonijiet fuq it-tfal, fuq il-kwistjonijiet ta' kustodja, huma kwistjonijiet sensitivi u delikati ħafna, kull grupp, kull membru u għamħasseb u għalek aħna deċidejna illi noħol u dan il-grupp speċjali biex ikun hemm diskussjoni iktar fil-fond bejn il-membri tal-komitat. Però Fil-fatt kien hemm opinjonijiet differenti fuq kif għandu jsir ix-xogħol fil-grupp ta' ħidmax metodi li ġew użati, l-esperti li ġew mistiedna, ġew ikkritikati u anki ħafna mill-membri politiċi, mill-membri individwali, u anki mill-gruppi politiċi. U jena nifhem li din kritika kienet pjuttost ċara u kienet kritika għal partijiet kollha. U ħafna minn din l-kritika ġiet espressa espressa bħala emendi. Eh, u dan huwa din ħaġa normali, dan huwa il-mod ta' kif naħdmu. U naf ukoll li kien hemm deċiżjoni unanimi biex ikun hemm posponiment tal-vot għal laqa tal-kumitat tal-ġimgħa d-dieħla. U bekk ikun hemm possibilità li shadows jintaqgħu u jfittxu kompromessi u li jkun hemm test iktar Eh, approvat minn kulħadd. Jiena nilqa deċiżjoni li bla dubju ħad tkun fl-aħjar interess tal-Kumitat u għalu li wkoll li shadow tal-grupp tiegħi eh, talab diġà li jkun hemm laqgħa ta' shadows qabel mm, il eh, qabel lejt u jalesta taħdem mal-kollegi biex isibu soluzzjoni komuni. Jiena net Ta'ma jena kontenta li nistaw natu li l-kollegi iktar tħin biex ikun jistaw jaħdmu fuq test iktar eh, approvat minn kulħadd u skonvinta wkoll li se jkun hemm vot mingħajr problemi eh, il-ġimgħa il, il diħla. Issa rrid nimxi l qudiem ma nistax nagħti l-mikrofonu lil ħadd iktar dan il-mument għax għandna l-petizzjonanti li qed jistennew. Signora President, dan għamu ġust inti għat ħaġa illi miex aċċettabli, inti għat illi kienem ħafna kritika u li kienem u koll ħafna affarijiet li ġew kritikati waqt il-xogħol tal-grupp ta' ħidma. Dana mhux ġust u mhuwiex korrett. Membru wieħed biss u grupp wieħed biss il-kritika e, il-ħidma tagħna u jiena dispjaċini aħna qegħdin f'demokrazija u għal darba li pipi miex eh, maġġoranza. U dan huwa dak li ġara u il-gruppi f'maġġoranza dejjem iddeċidew kif jaħdmu u kif eh, jittrattaw eh, il-ħidma, kif jaħdmu. Jiddinja realtà u jina zgura illi l-membri kollha tal-grupp jistaw jgħajdu u jikonfermaw dan jien jistaw jiġdu b'mod onest u ċar jekk jikkaħna għet il-fitxu propju l-onesta u ċarezza għawnek f'din il-kwistjoni. Tajjeb, issa inti tkellem ta' għawnek għaw signora Pitera li tixtieq titkellem? Grazie. Jena billi nimpenja ruħi f'dan il-grupp naturalment kont qed nippreżenta l-grupp tiegħi, però kont qed nitkellem fuq kwistjonijiet fuq l-interessi tat tfal. President, inti ħafna drabi tkellim fuq il-maġġoranza, fuq il-minoranza, fuq il raġunijiet ta' gruppi. Il-grupp tagħna jixtieq jirrisolvi l-problema ta' tfal eh, tal-minuri. Aħna maħniex qed nitkellmu fuq kwistjonijiet ta' eh, importanza ta' maġġoranza jew minoranza l-għan tagħna huwa li jkun hemm eh, effetti tajba għal minuri dan huwa l-effett tal-xogħol tagħna aħna naħsbu li dan id-dokument mhuwiex bilanċat. Mhux għax mhux qed jieħu eh, f'konsiderazzjoni l-emendi tal-IPP, imma huwa mhux bilanċat għax fih soluzzjonijiet illi mhumiex totali, jiena Tkellimt ukoll fuq l-esperti li tkellmu fuq fil-smiħ. Ma nixtieq nerġa' niftaħ il-diskussjoni. Imma jekk aħna rridu nitkellmu fuq nista, jiena ma konċ żgura fuq l-esperjenza, fuq il-kredibilità ta' dawn l-esperti. Ma kienux eh, sors ta' informazzjoni oġġettiva. Aħna għandna bżonn ta' dokument oġġettiv hawnhekk, mhux ta' pożizzjoni soġġettivi, ma nistax aħna naċċettaw li jkun hemm il-pożizzjoni ta' ċerti persuni. Aħna rridu nilħu l-għan tagħna u eh, nixtieq jiena illi il-kritika li jiena prezentajt ma jiġux ikkonsidrati eh, bħala kritika politika, imma huma verament kritika fuq il-kontenut tal-opinjonijiet ta' dawn il-esperti. Tajjeb, kollegi. Aħna, memx għafin diskutu iktar, aħna ġaqbilna se jkonna vot il-ġimma diħla. Issa, t-tilet puntu għal approvazzjoni tal-minuti ta' fraru marzu. Dawġaw, asma, jek memx oġġezzjonijiet aħna nikonsidraw li huma approvati. Mela, issa fuq il- aħbarijiet. M'għandix aħbarijiet. U memx laqas kwistjonijiet fuq AOB. Mena naddu għallu ewwel petizzjoni tal-lum li hija l-petizzjoni 1236 tal-2003 minn Bronis Rope. Illi fija 4500 firma fuq it ħasib fil-settur tal-ħalib fil-Litwanja u l-petizjonant mhuwiex prezenti. Kellu jkunaw il illum hekk għalulna, però peress illi mhuwiex natu il-mikrofonu li sinjura Mizon il-li t-rapprezenta il komissjoni Nittama li hija għal nas. Bonjour Madame la Présidente, bonjour à tous. Iva, u oh, edha, var nofsenar tajjeb li l-kolħat, jena Brigitte Mison, naħdem fil komissjoni Ewropea. Eh, il-Sorrope fil-petizjoni tija jgħid li fil-Litwanja l-prezz tal-ħalib huwa l-inqas li żied baxx fl-Unjoni Ewropea. U għalih hemm il-kwotas eh, u anki il mm, embargo mir-Russja li huma eh, u jagħtihom it-tor tal dan is-sottomissjoni tiegħu huwa fih erba' punti eh, jixtieq li l-leġislazzjoni tiġi adottata biex jiġildu il-prassis leali tal-kompetizzjoni u jixtieq isid kooperazzjoni bejn il-produtturi tal-ħalib u jixtieq regolament ġdid tal-so għal l-Unjoni Ewropea, Kummissjoni Ewropea il-Kummissjoni Ewropea sottomiet eh, tweġiba dettaljata li ġiet imresqa il-sajf li għadda fit-tweġiba l-Kummissjoni tara fil-fatt li l-Litwana ġiet affettwata mod partikolari mill-proibizzjoni mill-embargo lejn ir-Russja. id dat tieħed konsiderazzjoni mill-Kummissjoni meta żviluppat il- pakket differenti tal-miżuri differenti um, mill-2014 kien hemm miżuri immirati adottati għas-setturi tal-ħalib fil-istati Baltiċi li inkludu l-Litwanja. E, e, l-erba pajzi li zjed affettwati ġew kopruti fl-2015 u mbagħad fl-2016 e, kien hemm miżuri oħra mirati illi għam envelopes li ġew adottati eh, mill-28 stati membri tal-Unjoni Ewropea iżda meta il-kalkoli eh, saru l-Litwanja kull darba eh, kienet fl-aħjar pozizjoni fil-gwad tal-effett tal-proibizjoni fuq il-ħalib fil-gwad tal-Russja. Il-mizuri adottati dan l-aħħar mill-Komissjoni, apparti minn hekk, um, ta' min jinota li fil-programm fil komuni tal-bidja għanna ħafna għajnuna għajnuna sinifikanti li jitħalsu għal l-izvilup rurali u affarijiet oħra u għal politiki oħra biex jappoġġaw l-agrikoltura in ġenerali u in ġenerali u partikolarment is-settur tal-ħalib. Issa, is-Sur Marjas. President. Mela, eh, meta nħarġu lejda din il-petizjoni partikolari nixtieq insemmi il-konsekwenzi il tal-imbago fuq ir-Russja għax numru ta' pajjiżi ġew affettwati u minn miżuri li ttieħdu il- l-ekonomija agrikoltura eh, eh, fil-Greċa u s-settur tal-trabija tal-annimali ġo affettuati Il-għajnuna motija hija ftit wis fil fat jiena kont meta miżuri ġo imposti mill-Unjoni Ewropea jiena kont tkellim dwar dan u anki firgwa tal-kontra miżuri minnaħa tar-Russja jiena flimkien mal-kollegi Italjani, konna tkellimna dwar it-tip tal-kompensi li jista' jkun hemm għal bdewa Grigi u Taljani speċjalment il raħala eh, speċjalment f'dan is-settur. Iżda miżuri mhumiex biżejjed u jiena naħseb li illi sara li seħet kien hija konsiderevoli jiena ninsisti li s-sanzjonijiet għandhom jitneħħu kontra r-Russju għax dan għati waslu għal ħafna problemi għal l-ekonomija tal-agrikoltura fil-Greċa kif ukoll f'pajjiżi oħra. Din hija kwistjoni politika li għandha tiġi deċiża fuq livell differenti iżda l-punt hawnhekk huwa li għandna jkollna kumpens ġust għal dawk li jintlaqtu. It-tieni punt għandu xi qasam iżid partikolarment mal-politika dwar il-ħalib jina sen semmi jina nsemmi dawn il-politiki eh, iżiet il-qoddim fuq il-pezzjoni l-tawara li hija marbuta mal-prezzijiet u mal-miżuri li għandhom jittieħdu. Grazzi. Iva, tista' titkellem? Aħna naqblu. Illi se jkun hemm impatt speċjalment fuq il- fuq il-bdewa eh, fl-Europa li jiġu affettwati fuq l-agrikoltura mbagħad għandek il-kriżi eh, tal-ħalib li in ġenerali ma kienx biss eh, bħala riżultat tal-embargo fuq ir-Russja. Il-Kummissjoni provat taħdem fuq dan tifhem il-problema, il-problema ġiet iddiskussa ehm, fil-Kumitat tal-Agri, il-Kummissjoni tara f'dan kollu għamlu li setaw fil-Kummissjoni biex u anki u l-pakket ta' miżuri u kumpens. L-Istati Membri mhumiex lesti però jieħal iżjed flus lill-Ewropa jekk dana jseħħ fil-fatt il-Komissjoni ma tista' tagħmel xejn mis-settur wieħed il-bdiewa qed jieħdu iżjed flus qed jieħdu flejjes minn post biex jużawhom post ieħor. Għandna nkunu ċari dwar minn fejn u maġajin il-flus. Ma nix flus teħlin jek li sati merri ma jaqblux. U f'dan il-kas se jkollna problema. Jajduna li jaqblu eh, meta nitolbum il-flus iżda ma jseħx naħseb li l-miżuri tal-pakket eh, ta' miżuri ħadem sa ċertu punt l-imbago kontra r-Russja naħseb li għanna jkonna relazzjonijiet tajbin, eh, dana japplika fi żewġ direzzjonijiet mar Russja. Jekk ma nistawx nixbu isħubija magħhom se jkun hemm ħafna konsekwenzi korroħ eh, fuq iż-żewġ naħat illi nistgħu nevitawhom jiena ngħid biċ-ċar illi l-Kummissjoni u l-Diġi tal-Agri għamlu kull ma setaw eh, fil-kwata miżuri possibbli li jistgħu jittieħdu għajnuna diretta, intervenzjonijiet, etc. Daqsek xtaqt najt. Mela, pala eh, konklużjoni nasab li pensjoni tista' tingħala f'dan l-istadju. Grazzi. Grazzi mandi ħadd iżjed li jixtieq jitkellem fuq il-lista u bekk nista' nipprevjeni dak li l komissjoni għalet jiena niproponi l-kollegi eżattament dak li jint għalmil sur Pitajar, il-Komissjoni għamlet kull ma setat f'dan il-kas eh, mill-jeder u eh, l-aħjar li nistaw namlu huwa li u l-petizzjoni u nibattuha għal informazzjoni lejn l-awtoritajiet Litwani biex huma jkunu jistaw jaraw li din il-petizzjoni fil-fatt um, kella ħafna stati membri li appoġġaw, mhux stati membri fil-fatt iżda ċittadini, u eh, bekk għandhom jiġbru l-attenzjoni tal-autoritajiet fil-Litwanja stess dwar dan. Namlu, namlu hekk, Iva, grazzi. Naddu għal punt il-petizjoni 967 tal-2016 minn Detlef Wellbrock fisem l-autoritajiet lokali tal-Lokstedt fuq l-impatt ekonomiku tal-prezzijiet baxxi tal-ħalif fuq l-industrija tal-ħalif fir-reġjun. Il-petizzjonant mhuwiex hawnhekk u bekk jiena nista' nagħti l-kelma lir rappreżentant il-Kummissjoni Sinjura Misson. Grazzi ħafna, Sinjura President. F'din il-petizzjoni Sir Brock jisħaq fuq il-fatt li l-prezzijiet baxxi f'dan is-settur tal-ħalib qed jipperikolaw l-irsizet tal-familja li qed u dan qed wasal trasformazzjoni tal-postijiet rurali n-nies li jgħixu fil-kampanja huma u qed jitlob għal għajnuna tradizzjonali għax u iħoss li l-konsumatur ikun lesti ħallas iżjed iżda l-operazzjoni tal-beħ tal-imnut qed iżommu l-prezzijiet baxxi fl-aħħar ta' frar, il-Kummissjoni batet um, risposta bil-miktub fej qalet li taf x'inhuma l-isfidi iżda anki l-opportunitajiet fil- fis-settur tal-ħalib eh, bħalissa fil- f'sena 59 biljun euro kull sena jtiġu allokati għal politika tal-agrikola mhux biss firgwa tal ajnuna diretta iżda anki taħt tal-iżvilupp rurali u għall appoġġ tas so kif tapparti minn dawn il-pilastri ewlenin għandek l-approċ tal-kwalità li jippromovi diversità tal- tal-prodotti reġjonali differenti mill-Unjoni Ewropea u għandek il-xibka ta' sikurtà għal permess tal-għajnuna ta' ħazna u koll għal ħażna oħrajn. Eh, eh, grazzi għal dawk l-affarijiet li jiena diġa semmejthom kif ukoll is-sema mill-Surjar għandna sinsila ta' miżuri li huma ntiżi biex jgħinu lil raħala u lil bdewa biex jistgħu jiffaċċaw il-problema tal-cash flow Dawn huma ammirati anki permezz ta' numru ta' miżuri biex jistabilixxu s-suq. Aħna eh, edna li l-istati membri u koll li għanna possibilitajiet differenti ta' għajnuna statali li jistaw jintużaw u koll eh, għajnuna de minimis eh, fil ta' promozzjoni possibli li promovu il-prodotti agrikoli fl-Unjoni Ewropea u f'pajjiżi terzi u meta tħares lejn stampa e, e, fit-tul is għanna grupp ta' ħidma fuq is-suq tal- tal-swiq fuq is-swiq agrikoli u res u numru ta' rakkomandazzjonijiet li l-Komissjoni taħdem fuqhom dan qed isseħħ fl-istess waqt li l-modernizzar tal-programm tal-PAK qed iseħħu għandna Eh, eżerċizzju tal-konsulenza mal-pubbliku bħalissa għaddej u qed ninkoraġixxu l-ċittadini kollha biex ikunu involuti f'dan biex jikontribwixxu għall-iżvilupp u għall tfassil tal-pakka ġejjeni fost il-mistoqsijiet f'dan il-f'dan il-ġizzju għandek wieħed fejn saqsu għall-opinjoni ta' ċittadini dwar jekk huma lesti ħadsu iżjed jew le għal prodotti agrikoli. Apparti minn dawn l-aspetti differenti għandna wkoll il-pakket għal ħalib dan huwa strument li li bdewa biex il-bdewa uh, eh, jitkellmu għad-drittijiet tagħhom fil-gwatt ta' katina tal-produzzjoni. Dan miżuri kollha kemm huma eh, jidrinna li dan is-settur għandu l-għodot meħtieġa biex il-ġejni tkun sostenibli għalihom. Grazzi ħafna. Isur Marja, s jitkellem, jieġa jitkellem għandek il-kelma. President, din petizzjoni twassal għal eh, issemmi ħafna kwistjonijiet essenzjali, ma nix ħafna kollegi fil-kamra, iżda għanna nsemmu l-kwistjoni tal-pak fi għan fissa, għax jiena dak li jidir li huwa importanti huwa l-prinċipju bażiku tal-preferenza ta' eh, komunitarja fuq li ma' bażi tista' tara żviluppi serji tal- tal-attività agrikola u tal- eh, tal-bdewa. Aħna hawnhekk qed naraw il-kompetizzjoni miftuħa bħala tassib tas kollu kemm hu tal-bedja biex bekk għandek il-pagi tal- il-idħol tal-bdewa li jett jiġi majnat jiena ma naqbix ma dak li jinta għamil komissjoni u għettu dan diversi drabi u għanna nirreveduħ dan. It-tieni fuq il-kwalità aħna għedna li kwalità hija marbuta mal-prodotti tal-riġdi eh, magħrufa. Et eh, naraw li dan ġiġi attakkat, attakkat mill-permess taftejm tal-Unjoni Ewropea mal-pajjiżi Afrikani, per eżempju, u anki ma' seta. Seta, bażikament, se tneħħi kull tip ta' protezzjoni, bħala eh, l-oriġini eh, protetta. ħafna bdewa fil-Greċja eh, protestaw dwar dawn il-fizzoni agrikoli fil-Greċja jiena stessi parteċipajt f'dawn dimostrazzjonijiet il-prezzijiet tal-ħalib mill-mos naqas minnaċ naqas għax menx protezzjoni ta' dawn il-prodotti jiena eh, votajt kontra ċeta fil fatta x'mandekx protezzjoni li tingħata lil eh, li dan prodotti minħabba l-oriġini eh, tal-feta li hija magħrufa minħabba l-oriġini tagħha din il-feta tiġi prodotta f'Kanada mill-ħalib tal-baqar u bekk naħseb li għandna nbidlu l-politika dwar dan u il-Komissjoni għandha tirrevedi l-problemi eh, tal-bdewa Grigi u nista' biss il eh, nitkellem dwar tasib tal-bdewa tagħna. Il-Komissjoni qiegħda hawnhekk tisma' dwar dan għanna kwistjoni eh, serja fil gwar tal- tadħul tal-bdewa lajnuna li titħallas l-bdewa fil-Greċa li tittieħed mill-awtoritajiet minħabba deċiżjoni tat-Trojka u il-bdiewa jaraw lajnuna kollha eh, diħla fil konti tal-bankarji tagħhom iżda qabel ma jistaw jmissu dan il-flejes li statu il-fondi eh, tal-assigurazzjoni soċjali u eh, fondi oħra jieħdu dak il-flejes kollha u mbagħad għandna jkollna Eh, politika ta' ħarsina d-dima tagħna u iżja speċifikament lill-Kummissjoni għax qed impreżenti għandna problema serja frigward tal-ardijiet tal-merat għax jekk tirristringi dawn iż-żoni eh, l-għajnuna titnaqqas ukoll fil-Greċ għandna problema tal-mapep tal zoni eh, tal-foresti fil-Greċa x'tikostitwixxi foresta jew le. Jiena kont um, f'post fil-Greċja fejn l-istat Grek għabbażi ta' deċizjoni tagħha eh, tiegħu eh, jikkonsidra li ħafna zoni privati li kienu merat issa huma tal-istat stess għax huma foresti. U issa l-istat se jieħu s-sieda ta' dawn il- ta' dawn l-artijiet u bekk il-bdewa mhux se jkollhom aċċess biex jieħdu il- l-annimali tagħhom emmek dini ħaġa li jiena se nressa qudiem il-Kummissjoni xtaqt li l-Kummissjoni tismaħħa għax bażikament qed eh, jieħdu l-art tal-ċittadini Gregi minnaħa tal-Istat Grek biex suppost isiru merat tal-Istat u mbagħad Mbagħad dana jingħata lil fond Eh, tal-izvilupp eleniku eh, bħala parti minn dak li trojka tixtieq tbih biex inħallsu għad-dejn tagħna. Mela l-punt hawnhekk huwa li frigward tal-ħarsien għall-bdewa u u setturi differenti involuti fil-agrikoltura, speċjalment fil-, -agrikoltura, fit-trobija tal-animali għanna nisimaw dan dwar dan il-problemi, specialment il-Komissjoni jien għamilt eh, eh, diskors f'Karisto jien għampenjajt ruħi biex nresaq dan il-kwistjonijiet u dim l-Unjoni Ewropea biex ninforma lil kulħadd. Eh, nirringrazzjak ħafna tajt il-President iżda mhux biss hemm feta hemm ħalumi u hemm ġobni toħra il-feta hija il-rappreżentanta tal-produzzjoni agrikola fil-Greċja. Għalhekk semmejt dan jekk jgħid il-kellem. mela, nixtieq li tifmu nisaw fl-2016 Il il-kellem it-ħassif rigward tal-prezzijiet tal-ħalib. Kienem impatt fil-gwad eh, tal-xol fil-ġejjeni tal bdew għal komissjoni ovvjament ipprovat taħdem eh, fuq dan aħna nafu sew li s-settur tal-ħalib huwa settur ewleni fil-gwad tal-impatt fuq il-bidja eh, kollha kemmi. Ma xtaqniex nitfaw pis fuq il-Kumitat tal-Petizzjonijiet bħala proċest fejn hawnhekk fejn qed ippruvaw introduċu xi riformi fil-pak iżda f'dan is-settur tal-bidja iżda għandna ngħidu illi għandna numru ta' proposti taħt il-pak illi se jitlu fis-seħħ wara l-2020 u fis-settur tal-ħalib għandna naraw li hemm ħafna affarijiet eh, fejn hemm bżonn illi tazzjoni għandna bżonn ta' ugoljanza tal-armi kif ngħid jiena f'bini setturi differenti u għanna nizguraw illi xi ħaġa tinbidel fis-settur tal-ħalib minħabba l-ħafna kwistjonijiet involuti hawnhekk. Aħna e, esportaturi ewlenin bħala l-Unjoni Ewropea aħna nesportaw iżjed milli nimportaw e, prodotti tal-ħalib. Ħaġa stramba iżda qed nirreaġixxu għas-suq dinji u hemm zbilanċ bejn il-provista u il-domanda unek u issu jirreagġiċi għal situazzjoni differenti. Naħseb li nistaw u l-petizzjoni għawnek u għanna nirreferu għal l-attivitajiet tal-Komitat tal-agri u kif ukoll l-azzjoni tal-Kummissjoni fil tal-pak fil-ġejjeni daqshekk nista' ngħid fuq dan il-punt partikolari iżda bħala esperti u bħala politiċi eh, dina kienet eh, kwistjoni frustranti fil tal-prezzijiet għax hija kwistjoni li vera irridu nistudjawha fil tal-produzzjoni agrikola u li ma nis u anki eh, fejn ma jistax għajxu fuq il-tħul li għandhom dan il-prodotti fl-agrikoltura dini għat-teddida għall-esistenza ta' dawn l-istess u għalek studjajnija għasaw fil-Komitat tal-Agri iż anki minnaħat tal-Komissjoni. Grazzi. Grazzi, tajjeb, ma jenat nara l-ħat iżiet li jixtieq jitkellem u mandi ħadd iżjed fuq il-lista tiegħi u bekk nistgħu nagħlqu din il-petizzjoni proposta tiegħi hija illi nagħlqu din il-petizzjoni eh, anki fuq dan dak li smajna mill-Komissjoni u anki peress il-petizjonant Jim Steden li kummenta f'xarrejn fil- fil-proċedura tal-konsultazzjoni eh, miftuħa u ma wieġibx nasib li għanna nagħlqu din il petizzjoni kollegi taqblu dwar dan? Iva, naħseb li taqblu. Grazie ħafna u l-punt li mis fuq l-agenda. Dan għandu xaqsam ma l sessu 1199 of 2000. Daġ, disaw disajn <coughs> dwar il-rifjut tal-applikazzjoni tiegħu għal tnaqqis fil-produzzjoni tal-ħalib petizzjonant mhux qiegħed hawnhekk, però l-Kummissjoni hawnhekk kollesta biex titkellem. Grazzi. Is-Sinjur huwa bidwi madwar 30 baqra. Huwa xtaq li jisieħ f'dan il-programm tal-Kummissjoni bħala parti mill pakket ta' miżuri tal-Lulju 2016. L-applikazzjoni tiegħu ma ġietx milquwa għaliex is-surpral ma jqassamx il-ħalib fix-xar tal-Lulju u l-mod kif jaġixxiju huwa eh, ma jibqax qassam il-ħalib fir-rebbija jiqaf hemmhekk. Imbagħad il-ħalib tiegħu fis-sajf jagħtih lil lil friħ tal-baqar. u qed jgħid li qed isofri danni għaliex ma setax ikun parti minn dan il-programm. Il-Kummissjoni tat tweġiba bil-miktub lill petizzjonant b'mod li huwa jifhem dan is-suġġett. Rridu naraw għalfejn aħna għamilna dan il-programm ta' riduzzjoni fis-sajf tal-2016, is-sur jara dik semmija din il-ħaġa Dan kien l-aktar punt baxx tal-prezzijiet tal-ħalib dak iż-żmien u r-raġuni għal dawn il-prezzijiet baxxi kien l-iżbilanċ bej il-provvista u d-domanda. Aħna realizzajna li kien hemm bżonn li jkun hemm bilanċ xieraq. kenna bżonn naħdmu fuq il-provvista. L-Kummissjoni ħarġet bi programm li kien joffri eh, ta' ammont ta' euros għal kull 100 kilo ta' ta' ħalib mhux prodott fl-Unjoni Ewropea jekk huma xtaqu li jissieħbu f'din l-iskema. Però kien hemm kondizzjonijiet dawn kellhom ikunu bdiewa attivi l-għonnet b'mod li jkun hemm effett xieraq fuq is-swieq. Xtaqna li l-produzzjoni tonqos b'mod li l-prezzijiet mbagħad jiżdiedu. Meta ħriġna bir-regolament l-aktar data riċenti li kienet disponibbli biex niverifikaw li il-bidwi kien attiv kienet l-istatistika ta' tqasim tal-ħalib tal-lulju ta' dik is-sena kien hemm klawżula li tistipula li biex wieħed ikun eliġibbli għal programm il-bidwi jrid juri li kien qassam il-ħalib mill-inqas f'Lulju 2016 is-surpral għal daqstant ma setax jieħu parti għaliex huwa ma jqassamx il-ħalib fl-olju. Ma kienx hemm preġudizzju kontrih, però ma kienx eliġibbli kien hemm miżuri oħrajn fil-pakkett tal-Lulju 2016, speċjalment wieħed li kien jalloka 350 miljun euro li 28 stat membru. Dan ma kienx suġġett għal kondizjoni ta' eligibilità li kien hemm fuq livell ta' Unjoni Ewropea għal komitat bħala informazzjoni dak li nixtieq ngħid huwa li issa il-programm ġie mitmum u rajna li l-Ġermanja kellha l ogħla rata ta' parteċipazzjoni fil-programm. Jiġifieri bħala tnaqqis fil-produzzjoni l-Ġermanja l-aktar li benefikat mill-programm Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna. Għandkom il-kelma kollegi ħadd. Peter Jar. Ikolli ngħid li l-kondizzjonijiet huma dak li huma l-Kummissjoni spjegathom eh, spjegat li dan il-programm kien strett eh, din kienet kwistjoni ta' tqassim tal-ħalif l-Ulju 2016 hija ħasra li dan l-individwu ma qassamx ħalib f'Lulju, jiġifieri ma setax ikun eleġibli Il-petizzjoni nistgħu nagħlquha u forsi ngħidu l petizzjonant forsi jista' jirrikorri għall-iskema ta' għajnuna nazzjonali. Hija ħasra l ebda il-każ partikolari kien hemm kundizzjonijiet ċari min-naħa tal-Kummissjoni. Wieħed kellu jqassam il-ħalib fl-Ulju 2016 Ir-regoli jekk kienu jistipulaw, mhux sempliċement min jipproduċi l-ħalib u jisqih lil bejjem tiegħu din kienet il-problema tal-petizzjonant b'xorta ħażina. Eh, meta ikollok ir-regoli trid issegwihom jekk ma segwix ir-regoli hija ħasra forsi jista' jirrekorri għall-iskemi nazzjonali li semmejt però. Grazzi ħafna tajjeb wisq mela nagħmlu hekk insegwu dan il-parir ta' Peter. Nibatu wittra l petizzjonant fejn nistednuh biex jirrekorri għall awtoritajiet nazzjonali b'mod li jibbenefika mill-iskemi ta' għajnuna nazzjonali li huma disponibbli. U nagħmlu dan iva. Nibatulu wittra u nissimpatizzaw miegħu, insomma, nadruh daqsxejn. u ma ninsewx ukoll li hemm każ għaddej fil-qorti għaliex ittieħdet azzjoni kontra din l-azzjoni. Però dan mandu xejn x'jaqsam sammana ma' trattament tagħna tal-petizzjoni din hija każ nazzjonali. Aħna nebatulu din l-ittra insomma un mbagħad nagħlqu l-petizzjoni. Tajjeb grazzi. Li mis petizzjoni 392 tal-2015 min-naħa ta' PS għannom tal-organizzazzjoni Compassion in World Farming, inkluż il-firem ta' 18 l-organizzazzjoni li tippromuovi l-benessri tal-annimali, l-benessri tal-baqar tal-ħalib, is-Sur Stevenson hija hawnhekk. Nilqgħu għal dan il-kumitat, senjur. U nistennew bil-ħer għal kontribuzzjoni tiegħek. Nadilek il-kelma għal ħames minuti. Grazzi. Il-Kummissjoni issa għamlet audits fuq il-benessri ta' dawn il-baqar f'ħames stati membri. Ir-riżultati huma mħaltejn sejbiet pożittivi oħrajn li ħasbuna. Pereżempju fil-Polonja r-rapport juri li xi baqar qegħdin jiġu imbottati biex jipproduċu tant ħalib li terz minnhom irdu jiġu maqtula b'mod prematur kull sena. Fl-Irlanda id-difett ewlieni huwa l qtugħ tad-demb tal-baqar. Fl-Awstrija 45 sa 50% tal-baqar jiġu marbutin ġewwa wkoll ħafna mis-sena. Fl-Estonja r-rapport wera li kien ehm, tuħ eh, feriti, każijiet ta' mastite wkoll ir rapport fuq il- benessri tal-annimali ġi preparat dan l-aħħar minn diġi Internal Policy, so dan ir-rapport qiegħed jgħid li il-benessri tal-baqar tal-ħalib jista' jiġi konsidrat bħala t-tieni l-akbar problema ta' benessri tal-annimali fl-Unjoni Ewropea. Ir-rapport imbagħad kompla biex jgħid li l-baqar tal-ħalib jipproduċu kwantitajiet għoljin ta' ħalib għandhom livell ola ta' problemi bis-sider, eh, organi riproduttivi, etc. U rapport li l-Komitat għal Hemm hemm ukoll rati għoljien u il-bejjem ikollhom iġarbu dawn il-problemi għal ħafna mill-ħajjiet tagħhom. Aħna Zorna 52 razzet fil-Ġermanja, Danimarka u fi Spanja wkoll fl-2012. U sibna li f'aktar minn 50% tal artizet li żorna il-baqar kien għadin jinżammu fuq ġewwa is-sena l-oħra, mhux fix-xitwa wiż, però anki fit-tqija tas-sena meta jikber il-ħaxix. F'xi stati membri, inkluż il-Ġermanja, ħafna żammew il-bejjem marbutin fuq ġewwa għal ħafna mis-sena u maġili jinżammu hekk 24 sija kuljum matul is-sena kollha u dawn l-annimali bilkemm jistgħu jiċċaqalqu kull ma jistgħu jagħmlu huwa jimteddu u fuq saqajhom immiddu xi passi il qoddim lura jew la ġemba. il-baqar tal-lum il-ġurnata qegħdin jitkabru biex irrendu ħafna ħalib, però l-efsa qalet li l ġenetika fil-ġejjini dan huwa l-aktar fattur ewlieni li qed jikkawża l-problemi ta' bonessri, speċjalment problemi ta' saħħa f'dawn il-baqar. L-efsa qalet ukoll li problemi fi saqajnu hija problema l-ħafna minn dawn il-baqar. ħafna mill-istimi mill istimi huma bejn 20 u 25 fil-mija dan ifisser li miljuni ta' baqar kull sena jispiċċaw bi problemi f'saqajhom. L-EFSA qalet li ma kienx hemm tnaqqis fil-prevalenza ta' din il-problema f'dawn l-aħħar 20 sena u ħafna minn dawn il-baqar bi problemi f'saqajhom jinsabu wkoll fi stat ta' uġieħ. L-kundizzjoni ta' saħħa huma fjakki il-kondizjoniet u maħżina maħmuġin u kol eh, l-art ħafna drabi kom da jibsa tkun ma jkunx hemm tibben forsi mal-art u dan wassal għal ċerti ġrieħi wkoll fil-ġilda tal-baqar. Il-pożizzjoni legali hija li m'hemmx direttiva fuq il-benessri tal-baqar tal-ħalib, ġifieri rridu norbtu fuq id-direttiva tal-annimali ġenerali li tapplika għall-annimali kollha tal irizzijiet set. U din hija b'saħħitha ħafna qed tgħid li l-Istati membri jridu jiżguraw li il-bdiewa jieħdu passi raġonevoli kollha biex jiżguraw il-benessri tal-annimali tagħhom biex jiżguraw li dawn l-annimali ma jġarbux eh, problemi jew uġieħ Ja xi ħaġa daqsxejn wiesa bħala lingwaġġ però din dak li qegħdin nħeġġu lill kumitat li jagħmel huwa li jżommu l-petizzjoni miftuħa u jitolbu l-Kummissjoni biex jagħtu gwida dettaljata lill-Istati membri għall qasam tal-ħalib eh, fejn jingħad x'għandhom jagħmlu l-bdiewa biex ikunu konformi mal-lingwaġġ tad-direttiva, speċjalment artiklu 3, u nixtiequ ngħidu wkoll il-gwida tittati referenza partikolari għal problemi li semmejt tindirizza kif jistgħu jimminimizzaw problemi fis-sider u fis-saqajn, kif jimminimizzaw ehm, ġrieħi, leżjoni, eccetera. Fl-istampi rajtu baqar malubin u kol, rridu nizguraw kif l-ambjent ikun nadif, għalix jekk l-ambjent ma jkunx nadif se jkun hemm il-mastite. Hemm bżonn ukoll gwida tal-għamla tal-cubicles, il-gwida trid tindirizza wkoll il-ħtieġa li għandhom il-baqar li kollhom aċċess għal ħaxix ukoll irridu nindirizzaw il-benessri, is-saħħa wkoll u l-ħtieġa li din il-prassi li l-annimali intrabtu sena wara sena xi kultant, prassi bħal din eh, trid intemm. Għal-leġizlazzjoni għandna ġifieri, però l-lingwaġġ huwa wiesa, l-Kummissjoni trid tagħti gwida dettaljata b'mod li kulħadd ikun jaf x'suppost għandu jagħmel u jkun hemm ukoll l-iskambju tal-aħjar prassi. Grazzi ħafna. Thank you very much. And now the floor is open to colleagues. Mr. Marias. Grazie il kollegi Sir Marias. Anzi, le, il-Kommissjoni. Kommissjoni, għed hawnhekk u għal darba mhix rappreżentant preċedenti s-sanna Sur Denis Simonin. Tista' titkellem. Grazzi ħafna, President. Kif diġà ntqal mill-petizzjonant kien hemm diversi audits li saru fl-2016 u r-riżultati jiena ma ħadx sem fihom dawn l-eżerċizzi, però r-riżultati waslu l-na jidher li kien hemm eh, perspettiva bilanċata xejta barra minn hawn, issa qed jitħejja rapport fuq is-sitwazzjoni u meta il rapport jiġi mitmum ħaġa li għadha ma saritx ikonna prezentazzjoni f'sessjoni formali f'Ottubru ta' din is-sena b'mod li jkollna diskussjoni mal-Istati membri dwar xi jaħsbu dwar is-sitwazzjoni u x'in il-perspettiva tagħhom f'Istati membri oħrajn u kif jista' jkun hemm titjib. Fit-tmiem din id-diskussjoni nistgħu naraw kif l-Istati membri jafu jtejbu s-sitwazzjoni. Naħseb li irridu wkoll ngħidu li dak li ġie preżentat hawnhekk uh, joħodna lura ġieli sal-2009 ġifieri l-affarijiet jistgħu forsi tiebu dwar it-tweġiba tal-Kummissjoni. Irridu ngħidu li min jannar għandna pjattaforma fuq il-benessri tal-annimali. U saf' Ġunju fis-6 ta' Ġunju se jkun hemm laqgħa inizjali brabta ma' dan u din il-pjattaforma se tippermettilna biex inlaqqgħu id-diversi oqsma konċernati b'mod li jkun hemm diskussjoni u mbagħad nimplementaw u niżviluppaw miżuri li jkunu mittieħda mbagħad b'mod li jkun hemm dokument ta' gwida li jkun jista' jgħin titjib l-implementazzjoni bħala implementazzjoni il-benessri tal-annimali. Importanti li ngħidu li hemm ċerti tal-bit ukoll bħalissa l-pjattaforma da ma bdiċ opera, però il-Parlament mhux hawnhekk, però banda oħra kien hemm votazzjoni fuq il-fniq u żwiemel ukoll. U ħafna kwistjonijiet ġew imqajm hemmhekk hemm bżonn li jkun hemm ċerti prioritajiet. L-opinjoni personali tiegħi brabta ma' dan hija allura li il-benessri tal-annimali ħaġa importanti, ħaġa li taffetwa l-istati membri, taffetwa ħafna annimali, hemm ħafna xogħol xjentifiku li qed isir fuq dan, u allura naħseb li huwa importanti li għana niddiskutu mal partijiet konċernati biex naraw kif nistgħu naġġornaw is-sitwazzjoni. Naraw. X'jista' jsir fil-ġejjin id ma' madan ukoll. Is-Sur Marja għandek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Aħna kellna diversi diskussjonijiet fil-plenarja wkoll eh, brabta ma trattament ħażin tal-annimali u xista jsir. U mir-rapport preżentat min-naħa tal-petizzjonant nistgħu naraw li hemm sfruttament żejjed marbut mal-baqar tal-ħalib u trattament ħażin tagħhom minħabba din il-mira biex wieħed jimmassimizza l-produzzjoni tal-ħalib u bekk jiġi massimizzat il-profit. Fi petizzjoni oħrajn rajna li l-prezzijiet tal-ħalib huma baxxi u rajna wkoll li l-produzzjoni speċjalment dawk li għandhom il-baqar għandhom dħul baxx ukoll. Nistgħu naraw li prezzijiet tal-ħalib huma pjuttost għoljin għal konsumaturi mill-banda l-oħra ġifieri kif nistgħu taraw. Aħna ninsabu f'sitwazzjoni li hija ta' kontradizzjoni, sfruttament żejjed tal-annimali, prezzijiet baxxi u dħul baxx. Prezzijiet għoljin għall konsumaturi u profitti kbar għal negozji. Ġifieri naħseb li din il-petizzjoni daturi li s-soċjetà Ewropea qabdet eh, direzzjoni ħażina. Irridu nindirizzaw din id-direzzjoni nerġgħu. Grazzi ħafna. Peter jara għandek il-kelma. Iva, xi ħaġa tal-aħħar. L-aħħar sentenza li attenti sur Marjas. Fid-direzzjoni tajba, però qegħdin nimxu b'mod veloċi biżejjed. Jena gbirt taħt is-soċjaliżmu l-agrikoltura kienet importanti hemmhekk u rridu ngħidu li jekk naraw x'kien qed jiġri 40 sena ilu għandek kwart mill-annimali fil-istalla llum il-ġurnata biex ngħidu hekk. Ġifieri rridu naraw x'inhu jsir u naqbel miegħek ukoll hemm bżonn li jkollna diskussjoni fuq il-benessri tal-annimali x'inhu l-benessri kif jista' jkun implementat. Jiena naħseb li fuq livell prattiku rridu nistabilixxu ċerti kondizzjonijiet mal-Ewropa kollha b'mod li konna e, tip xieraq ta' kondizzjonijiet. Grazzi ħafna din il-petizzjoni għaliex din id-diskussjoni importanti li ssir. Għaliex dan huwa importanti anke biex naraw x'inhuma l-kondizzjoni ta' trasport ukoll affarijiet li spiss jissemmew Hemm ċerta reżistenza wkoll eh, viżavi dawn il-kwistjonijiet f'xi stati membri. Hemm diversi riżoluzzjonijiet fil-Parlament ukoll li ttieħdu brabta ma' dan. Ġifirina ngħid li din hija kwistjoni importanti l-petizzjoni li tibqa' miftuħa u għandu jkollna rappreżentazzjoni mill-komitati relevanti b'mod li mbagħad nistgħu nindirizzaw din is-sitwazzjoni aktar u aħjar. Qiegħed nitkellem dwar il-qasam in ġenerali, issa l-qasam agrikol in ġenerali. Il-bdiju ovvjament, naħobbuhom eh, l-annimali, jridu jgħixu minn fuqhom dawn l-annimali, però fl-aħħar mill-aħħar huwa importanti li jkollna pożizzjoni komuni fuq ċerti kwistjonijiet fl-Ewropa, rridu niżguraw li jkun hemm implementazzjoni. Mexjin tajjeb, però forsi mhux qegħdin nimxu malajr biżejjed, però ma nistgħux ngħidu li xejn ma qed isir għaliex jekk wieħed jara moħħ miftuħ x'in is-sitwazzjoni viżavi 20 sena ilu l-affarijiet inbidlu. Però naħseb li hemm ċerti interessi involuti hawnhekk. U xi kultant wieħed isib li l-kwalità li direttiva tal-kwalità tal-arja hija xi ħaġa li diskutejna fil-Parlament Ewropew din mhix kwistjoni biss ta' baqar li ma jkunux jistgħu joħorġu mill-istalla minħabba l-kwalità tal-arja. Hemm il-kwistjoni wkoll tal-methane ukoll tal-gas. dawn l-emissjoni tal-baqar Ġifiri anke l-Kumitat tal-Ambjent hawnhekk kumitati oħrajn ukoll naħseb irridu ninvolvuhom mod li nippruvaw niżguraw li nkunu aktar veloċi, għaliex mhux biss kwistjoni ta' baqar dejn hemm annimali oħrajn, annimali oħrajn li rridu eh, nqisu. Rridu nuru wkoll rispett xieraq brabta ma' dan. Inżommuha miftuħa hekk għandna nagħmlu u ninvolvu l-kumitati pertinenti and there is nobody else on my list. So let's try to conclude. And I think, no, we'll give the floor back to the Manna, eh, man nix talbiet oħrajn li xtiq jitkellmu mela naġġor nisimgħu mrat il-petizzjonant li huwa Stevenson. Nixtieq nagħmel komment fuq punt tal-Kummissjoni eh, eh, fuq l-2009. L-investigazzjoni tagħna kant fl-2012 u ma naħsibx li dbidlu ħafna affarijiet minn f'dawn it-tlet snin. U anki il-rapport mill-Kommissjoni eh, kienet anki ta' din is-sena u u għaddan il-rapport illi qalet illi il-benestri tal-annimali eh, tal-ħalib huma eh, it-tieni priorità. Jien għandi rispett kbir, però għal-Kommissjoni, però naħseb illi iridu jieħduhom bis-serjetà dawn il-problemi, dawn huma problemi kbar. Aħna batna kwestjonarju lill-Ministri tal-Agrikoltura fl-Istati membri kollha u għat u staqsejtom x'qegħdin jagħmlu fuq dawn il-problemi. U biex nafasom biex jagħmlu il-passi kollha ħafna minn dawn il-stati membri maħarsux eh, le għadina eh, din, il-proposta li għandhom jihdu l-passi kolla raġonevoli. Eh, regu, mux regoli, għanna għet nistennew li kunem linji gwida minnaħat tal komissjoni Gwida fuq it-trasport tal-annimali fil-bastimenti għanna bżon linji gwida biex inkonnu nistaw ikonna prassi li jistaw jgħinu u nittama li din il-petizjoni tibqa miftuħa. Issa bil-kontribuzzjoni tijak għanna nistaw nikontribuixu. ċoħe, nżommu l-petizjoni miftuħa u peress wara il-ħames audits tal-Kommissjoni, ikollhom stamp aktar ċar fis-sitwazzjoni f'kull stat membru u jistaw jerġa' u se jkollhom jerġa' u obbligati jerġgħu jiġu lura il-kumment nejn il-kumitat u jajdu eh, u għajdunna kif għas situazzjoni. U dawn eh, il-riżultati tal-ħames audits għandhom jiġu spiegati. U anki fil- missjoniet eh, missjonijiet li ħan organizzajna din is-sena fl-Irlanda, aħna nixtiequ jkollna aktar informazzjoni fuq situazzjoni attuali fil-Istati membri u anki kemm huma rispettati id-direttivi fuq dan is-suġġett. Mela, nerġaw lura lejn il-Kommissjoni b'dan u nħarsu il-qoddim biex ikonna dialogu u biex ikonna skambju ta' opinjoniet iktar tard fuq dan is-suġġett u aħna għandna wkoll nibatu mm, itra l-Komitat tal-Agrikoltura tal-Parlament għall-informazzjoni tagħhom biex ikunu jafu li aħna qed nittrattaw din il-kwistjoni li għaddejjin bħalissa u anki e, e, u Surjar jgħid anki għal mm, deputati kollha membri tal-Komitat e, Agri. U l-Kummissjoni qiegħda tagħti sinjal brasa li taċċetta u tapprova. U nittama li jidkom kontenti bir-riżultat. Grazie ħafna għajt il-petizjonant. Tajjeb, għall anqas il-Kumitat kien utli għal kawza importanti. U nirringrazzjak tal-li ġejt Brussell u nittama li din darba settik sodisfazzjon zaħir forsi, inti sejjer l-ura lejn pajizek. Grazie ħafna. Issa, l-aħħar punt għallum hija iż-żjara fil-Svezja fifrar li walar żmien biex wieħed iżur l-Iżvezja. Però se jkun taħt palċaki u li saret taħt palċaki u natik il-mikrofonu. Nishtiq najt fil-qosor. Xġara wara frar. Huwa veru illi aħna għamilna zjara ta' suċess fl-Izvezja. U l-kwistjoni kienet li l-autoritajiet svedizi kellhom eh, numri ta' identifikazzjoni differenti għal persuni li huma barranin, li huma ta' pajjiżi terzi, li kienu qegħdin jimxu bil-mod ħafna u dana ifisser li kienem dew minn kbir fil-proċeduri differenti illi s-ċittadini kellhom jirrispettaw. Tkellimna mal-autoritajiet, diskutejna xirrit isir, tajnijom rakkomandazzjoniet u l-gruppi kollha qablu u nistaw nivutaw fuq id-dokumenti xar li ġej. Però hemm problema waħda. U ġit għajmet dil problemi Pratikament, peress li l kommissjoni ila tanalizza din il-problema biex tipprova implementa il-proġett pilota u et, e, pratikament għalunna illi l-evaluazzjoni minnaħat tal-Kommissjoni mumiex sodisfatti. E l-autoritajiet svedizi kienu bil-klim kienu lesti jikoperaw, però fil-prassi ma ma segwieċ bil-klim u forsi bżon ninsistu iktar fuq dan l-approċ. Fuq dak li għandu xaqsam ma l-emendi, e, l-iskadenza l-emendi u għafetlin, 3 meju fil-tlieta ta' għallof Senar. Ma konniex ħafna prezenti fil-missjoni, però nixtieq anki nistiedin l ħrajn U jina kontenti l s-sinjora Ġufrida jgħada per l-lum U anki kun Eva edha, għek tridu tistaw tajdunna xaħġa fuq dan din iżjar. Signora Ġufrida. Grazie, President. Ejwa, jena nistanajt kem kienet utli din il-missjoni u nappoġġa dak li għal il vici President fuq il-bżon illi insaħħu dan ir rapport biex namlu iktar konvinċenti Il-missjoni sa seħħet fi klima tajjeb ħafna, tajba ħafna, u anki kena ftit żmien, ftit, ftit wis żmien, u kienet interessanti u kienet pjaċevoli. Eh, stajna domna daqxajn iktar, eh, biex bekkini konna daqxajn iktar ċans niddiskutu aħjar, pero fil-fat aħna kolla rajna il-membri kolla kienu disponibli untqajna mal persuni kollha e, illi e, fuq kwistjoni li hija importanti ħafna u fil-fatt e, il-problema hija delikata u għandha bżonn anki soluzzjoni urġenti u dana nistgħu naraw anki mill-fatt li aħna rċevejna ħafna petizzjonijiet illi kellhom illi kienu rigwardaw ħafna problemi li illi ġejjin minn ħafna kawzi differenti. U fuq ċerti aspetti tawna serħulna moħna u, u però fuq oħrajn fil-fat ma irnexxinniex ma rnexxinniex eh, il-komitat dejjem kienet dik il-rabta bejn iċ-ċittadini u l-Parlament u fil-fatt Eh, s-saħħaħ l-identità tagħna bħala istituzzjoni u tagħti iktar fiduċa għastantija eh, klima pozittiva u f'dan il-perjodu però eh, qed naraw li l-fatti mhumiex favorina. Irridu nsaħħuh ir-rwol tagħna, irridu nqogħdu attenti biex l-anijiet ta' din il-missjoni, ċoħe illi rridu niċċaraw x'ma jaħdimx meta niġu għall autoritajiet zvidizi jaslu għal effett. Ir-riżultat huwa li ngħinu dialogu li għandu jkun kontinwu u m'għandux ikun limitat fil-perjodu tal-żjara. Speċjalment fejn ikun hemm ħafna petizzjonijiet. Jekk aħna fil-fatt mar nix nagħtu il-soluzzjoni l-autoritajiet Zvedizi eh, irridu nkomplu ninsistu u namlu mot illi irridu nkomplu naħdmu biex id-drittijiet ta' ċittadinanza ta' residenza jiġu rispettati b'mosħiħ. Jena kontenta li kont prezenti u kont membru f'dan il-missjoni eh, u nirringrazzja għall-ospitalità li rċevejna eh, il-membri tal-komitat u anki il-membri tal-segretarjat għalina kien anki opportunità biex, in, biex naraw anki il-belt eh, kolla miksija bl-abjat li eh, jiena fil fatt ġejja mill-nofsinar tal-Italja u ma tantx jiena indorrija nara id-bliet eh, bil-silġ. Jena minix se nirripeti dettalji kollha, Signor Koneva. Però nixtieq nitkellem fuq ċerti elementi partikolari li pressjonawni. Zjara kienet organizzata tajba ħafna u u mill-ministri u mill-autoritajiet kena kooperazzjoni tajba x'kienu diġà huma analizzawhom dawn il-problemi li aħna U ma Din il-kwistjoni eh, ħadu għabisserjetà din il-bżon li jkunem bidla. Però hemm bżonn ta' żmien huma mhux biss eh, għamlu affarijiet eh, l-affarijiet li kienu neċessari fuq dak li għandu x'jaqsam mal-bidliet leġislativi, imma anki ikkonsidraw anki bidliet ulterjuri biex jadattaw il-leġislazzjoni tagħhom biex tkun tista' tiġi użata anki mill-migranti. Għaliex il-migranti li ġew fil-Iżvezja f'dawn l-aħħar snin għandhom l-istess problemi fuq il-PIN e, fuq il-numru ta' identifikazzjoni u anki għal aċċess ta' servizzi oħrajn. U għal daqstant dana kellu e, effett interessanti. Uh, Wieħed għandu jkompli jevalwa jmonitorizza situazzjoni kem naslu għal riżultatu li eh, il-bidliet il kollha jiġu introdotti. Nirringrazzja l autoritajiet svedizi tal-li tal-organizzazzjoni tagħhom ta' din il-żjara li kienet organizzata tajba ħafna. Jiena nixtieq ukoll ngħid illi kom temmek bħala membru ex officio peress li jiena Svediża u jien nixtieq ringrazja l-kollegi speċjalment pal tal-kontribuzzjoni tal tiegħu għal biex tiġi irsolvuta din il-problema. U anki nishtiq nirringrazzja anki l-segretarjat u mod partikolari Kler għall-organizzazzjoni eccellenti kienet eh, zjara eh, utli naf li l-autoritajiet din il-kwistjoni njoħduha bis-serjetà eh, mhux ħaġa spissa illi nieħdu Eh, zjara ta' fact-finding fl-Izvezja. U għaw l għallura nżgura illi se jihdu għabisterita. Issa nisema minnat il-Komissjoni Madam Lu. Grazzi, Signora. Il-Komissjoni tirringrazzja l-Parlament tal-inizjattiva u anki ta' rapport eccellenti fu eżjara eh, illi ta' stampa ċara u l-Kommissjoni għanda e, kuntat issa mal-autoritajiet svedizi u dan naħar aħna ftaħna u kol proċedura pilota. U fi frar, fi żmien ta' żjara fil-fat, għalek nistaw nispiegaw l-autoritajiet kienu, kienu lesti u huma rispondewna u e, e, risposta kienet taqbel ma l-informazzjoni kollha ċojtu intkom. Għal dastan taħna l-opinjoni tagħna għanna ma wasalniex biex niddefinuha. Għanna dew dewmin fit traduzzjonijiet, però fi servizzi tal kummissjoni aħna naħsbu li għatem xie affarijiet li għatridu jiġu definiti, l għonet soluzzjonijiet proposti mill-autoritajiet zvedizi jiprovaw jirsolvu l-problemi differenti ta' ċittadini Ewropej. Dan huwa l-ewwel punt. U bat it tini punt huwa illi għandu jkonna garanzija minna tal-autoritajiet Zwiedizi illi jkun hemm verament eh, rida li jirsolvu l-problemi kollha. U hemm fil-fatt pjan biex jiġu implementati dawn is-soluzzjoni attualment aħna għandna wediet. Però dan u klim, dan mhux biżejjed però li dan il-każ jista' jiġi magħruh. Il-Kommissjoni se tkompli, kontatti ta' ħamra autoritajiet Żvediżi, grazzi. Grazie ħafna. Għaw ħattijħor illi jishtiq iżid xaħġa, forsi il-kap ta' delegazzjoniet pal. Ta' delegazzjoni, skuza. Pal. No, grazie allora il-Kommissjoni, rappresentata al kollegi, grazie li kollegi, il-proġett pilota e, jibqa miexi u l-Kommissjoni se zommuna informati, bla dubju, memx għalfejn għajduħ, da' għanna kontattu, nista' ngħidilkom kollha li Fl-Iżvezja il-PIN, il-numru personali, li huwa kważi ħaġa sakra, e, e, ħaġa li diffiċli wieħed tibiddilha għax e, hija perċezzjoni daqshekk qawwija, però hemm bżonn titbiddel hija diskriminatorja. L-iskadenza rakkomandazzjonijiet hija fit-2 ta' Mejju fit-3 ta' Senar u rapport Nirvu ta' fuq 30 ta' Mejju. Grazzi lil kulħadd u ninta' għada fil-ħodu il-lejla tajba.